Uh, please take a standing position, colleagues. Jekk ġabkom u mobil wieqfa għall-innu Ewropew. Grazie. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydent. Sir President, first lady, eccellenzi, kolegi, membri tal-Parlament Ewropew. Sur Kummissarju, Ministri, huwa unur kbir għalija li nippreżentalkom l-eċellenza ta' tiegħu is-Sur Amudu Tumani Turem, President tar-Repubblika tal-Mali u l-mara tiegħu. Mhix l-ewwel darba li qiegħed hawn fostna fil-Parlament Ewropew. Mhux l-ewwel darba li kena l-President għawnek fil-Parlament u iżda l-ewwel darba li semgħu diskors tiegħu. Għamel iż-żjara tiegħu fostna f'April tal-2009, kważi sena u nofs ilu. Diskors tal-lum huwa t-importanza l-għanija għaliex qegħdin fil-lejliet is-summit tal-ġnus maquda li sa jsef New York ġimagħtejn oħra. Dan ħajkun allokat lejn l-MDGs, ħarsa lejn l-MDGs. L-avvenimenti ta' snin u xhur li għaddew nafu x'kienu ta' atti ta' terrorizmu u nafu li r-Repubblika tal-Mali għandha rwol importanti ħafna x'taqdi f'dan ir-rigward, speċjalment fi ġlida kontra t terrorizmu. Niftakru wkoll li r-Repubblika tal-Mali hija waħda mill-pajjiżi fejn id-demokratizzazzjoni kienet propju ta' suċċess. Dan huwa eżempju ta' suċċess kbir f'din il-modijem. Nishtiq nisħaq għal darboħra li grazzi għat-mexxija ta' dan il-President Sur Amadu Tumani Ture li l-avvenimenti li seħħu seħħu propju fid-disajnijiet u saru realtà. Wara 23 sena tal-mexxija tal-ħunta u kienem bidla demokratika li seħħet. Nafu li għat ħafna xirrit isir għatem talim xiseħ, għatem ħafna tibdiliet li jridu jseħħu, iżda nifmu li il-proċess ta' riforma huwa proċess dejjemi, għadu għaddej. Ah, dan aħna esperjenza jnif l-Unjoni Ewropea u għada ħtieġa fir-Repubblika tal malja lek aħna konvinti li l-klim tiegħek ser ikunu importanti mhux biss mill-punt di vista ta' dak li qed iseħħ fl-Afrika u kif in pajis tijak jista' jirrappreżenta il-kontinent kollu tal-Afrika lejn kummerċ ħieles u l-żvilupp, iżda ħajkun importanti wkoll għalina li għalina unek fl-Europa, xaħna rridu nkunu fil-qċata, fil-ruol meċċej, f'dak li għandu xjaqsam il-politika ta' lajnuna għal dawn il-pajizi, li għandhom bżon lajnuna tagħna. Aħna rridu nkunu konna rwol mexxej għal dawn il-pajjiżi li huma favur id-demokrazija, rispett ta' drittijiet tal-bniedem u dawn il-valuri bażiċi li aħna nemnu fihom hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Jiena konvint li dawn l-aspirazzjonijiet ta' ċittadini tagħna huma simili għall-istennijiet tal-ċittadini tar-Repubblika tal-Mali u għalhekk aħna tenħarsu l-qoddim biex nisimaw id-diskors tijak. U nishtiqna dilek il-kelma issa. Grazie ħafna. Monsieur le Président. President, President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kummissjoni Ewropea, Rappresentant Oli għal Politika Barranija u ta' Sigurta, Kummissarju għal Izvilup, membri onorevoli ta' din il-Kamra, membri onorevoli tal-Parlament tal-Mali. L-ewwel qabel kollox, President, nixtieq nifraħlek għal ħatra tiegħek fil-Parlament Ewropew. Iżda fuq kollox, nixtieq minn qalbi nirringrazzja il-presidenti tal-gruppi politiċi kollha kemm huma hawnhekk fil-Parlament Ewropew talli offrowli dan il-privileġġ. Huwa privileġġ għalija li niġi hawn illum u naqsam magħkom L-ewwel nett il-viżjoni tiegħi, l-opinjoni tiegħi fuq numru ta' sfidi ewlenin li pajjiżi u l-Afrika kollha kemmi qiegħda ta' faċċa. Iżda nixtieq nisħaq ukoll l-isforzi li qed ikun hemm fuq bażi ta' kuljum sabiex insibu soluzzjonijiet dejjema. Membri tal-Parlament, il-Mali tkopri arja ta' 1.4 km kwadrati, aħna fil-qalba tal-Afrika tal-Ponent. Aħna għanna seba pajizi li missu maħna u 7.000 km ta' frontieri x'nkopru. Dan huwa pajis li għandu kultura għanja ħafna, patrimonju għanja ħafna u l-istorja tagħna tinkludu wkoll momenti importanti ħafna u uniċi. Per eżempju, għanna l-Kurugon Kuga li huwa dokument li ġi adottat 776 sena ilu meta l-imperu ta' Mali ġi maħluq. Għanna u koll dokumenti oħrajn u dawn dokumenti għandhom il-karatteristiċi kollha ta' kostituzzjoni kienu kodifika il-seta, il-limiti u dmirijiet tal-mexxejja, tkellem dwar id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet tal-ħelsin, tkellem ukoll dwar il-ħarsin tal-attivitajiet professjonali, kif ukoll l-individwi privati u l-beni tagħhom. Nixtieq nikwota u ngħid li kienet tajt li l-individwi huma sagri u ma tistax tkasbarhom u għalek dan kien seklu i sekli ilu, iżda dawn kienu punti u l-enin għal-prinċipi demokratiċi tal-lun. U tabelħa dawn il-valuri u ma imħadna mal-valuri ta'kom li għandkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U naħseb dan huwa importanti ħafna. Anki f'Timbaktu Dan din kienet belt importanti ħafna fil-sena 335 fejn seklu ilu kena 25.000 student jistudjaw f'din il-belt. U huma kienu qegħdin jistudjaw fil-moskeja temmek u l-università temmek jisemgħu il-lectures. Momar Kadif li huwa awtur importanti ħafna għal Mali qal li din il-belt timbaktu ġiet marufa għas-saħħa tagħha u s-saħħa tal-istituzzjonijiet tagħha għal libertajiet politiċi u l-ħarsin tal-ċittadini u tal-proprjetajiet. U anke l-klemenza u l-fema f'dak li għandu x'jaqsam il-foqar, il-foqra u l-baranin fost l-studenti. U kien jaċċettaw kol studenti baranin. Din hija kwotazzjoni oħra. Fl-2006 Timbuktu ġiet msemmija il-kapitali tal-kultura Iżlamika. U l-Mali huwa pajjiż ukoll li huwa magħruf għal post ġeografiku strateġiku li għandha u anki għal wirt li għandha kulturalment u għalhekk hija destinazzjoni fost it-turisti. L-istorja tal-Mali għandha x'taqsam ukoll dwar relazzjoni antika li l-għaddejja mal-Ewropa. L-ambaxxatur Kankun Musa stabilixxa relazzjonijiet diplomatiċi mal-Portugal fis-seklu 14. Signori President, membri onorevoli, hawnhekk lum intom rappreżentanti eletti direttament fissem l-Ewropa u għalhekk jiena nixtieq narafkom għal pożizzjoni li għandkom. U nirringrazzjakom minn qalbi għal kwalità u l-ammont ta' kooperazzjoni li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mali. L-Unjoni Ewropea hija l-imsieħa Pawlini tagħna f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp tal-pajjiżi u aħna t-tieni beneficjarju tal-fondi ġejn mill-EFD. U jiena kuntent propju minn dawn il-fondi għall-iżvilupp u nixtieq infaħħar din il-kooperazzjoni. Ħadmet tajjeb amministrativament il-fond ta' svilup ġi assorbit kważi 100% biex najdu hekk u anki l-fond tal-iżvilupp l-10 fond tal iżvilupp l axar fond tal iżvilupp ħadem tajjeb ħafna għal dawn l-aħħar sentejn. President, membri onorevoli, il riżultati tal-kooperazzjoni tagħna kellhom impatt dirett fuq il-kwalità ta' ħajja ta' għajxin ta' ċittadini tal-Mali u ħalaq sisin soda għad-demokrazija tagħna. Aħna għanna demokrazija li ġi stabilita mill-kolb ta' stat ta' marzu tal-1991 u l-istorja tagħna minn dak iż-żmien kellha punti ewlenin fiha. Partikolarment it-tranzizzjoni demokratika li kellna fil-pajjiż. Din seħ bejn l-1991 u l-1992 u issa aħna nżommu mal-obligi li ġew stabiliti dak iż-żmien. Wara xhur ta' tranzizzjoni mbagħad organizzajna l-elezzjonijiet ħielsa fl-1992 u 10 snin wara fl-2002 jiena ġejt elett wara elezzjonijiet presidenzjali fil-Mali. U naħseb dan nieda l-ewwel darba l-ewwel tranzizzjoni politika paċifika fil-istorja tal-Mali. Wara l-elezzjoni tiegħi jiena suġġerejt l-kollegi tiegħi li għanna nimxu lejn demokrazija sħiħa li kellu staqsam ma tmexxija fl-imkien fir-rispett ta' differenzi li kellna. U importanti li nirrispettaw differenzi f'pajjiżi. U aħna ma kenniex għalhekk kriżijiet wara l-elezzjoni. Grazzi għal din l-attitudni. Irridu naħdmu fl-imkien politikament, soċjalment u anke f'termini li ta' soċjetà ċivili għall-interess tal-iżvilupp f'pajjiżi. Din għalija se għandha x'taqsam mal-koeżjoni u mhux dwar il-firda. U għanna lek nirrispettaw il-libertajiet fundamentali kollha. U importanti li nisfqu li l-konsens politiku li aħna adottajna u li jena proponejt mandux jaqsam biss ma l-unanimità, li nilħu unanimità, iżda li nilħu kompromess politiku kunsens politiku għalhekk fil-Mali għandu x'jaqsam mal-progress lejn il-binja ta' sistema politika ġdida għal ġejjini tal-Afrika. Għalhekk aħna rridu li konna koalazzjonijiet tal-gvern li jkunu wiesa, li jkunu b'saħħithom. F'pajjiżi l-gvern ġabar flimkien il-setat politiċi kollha u kien hemm ukoll elezzjoni ħilsa tal-President u dan kunsens politiku saħħaħ ir bejn l-imsieħba ewlenin bejn il-klassi politika u l-istituzzjonijiet tal-pajis minnaħa u għanna u kol bejn il-membri tal-parlament infushom. President, membri onorevoli tal-parlament, b'dan l-ispirtu ta' konsens aħna impenjajna ruħna għal periodu ta' riflessjoni dwar il-konsolidazzjoni u demokrazija fil-Mali wara 20 sena ta' prattika demokratika f'pajjiżi. Għanna kumitat ta' esperti għal din riflessjoni u kien hemm ukoll maħħom magħhom u mal-klassijiet politiċi u anke ma' soċjetà ċivili mal-membri b'twemmin differenti ma' trade unions u assoċjazzjonijiet tradizzjonali oħra. U il-frott ta' dawn il-laqat kienu dawn li ġejjin. Aħna rridu namlu tajjeb għan nuqqasijiet u deficits li identifikajna fil-prattika istituzzjonali f'Mali. Aħna rridu ntejbu wkoll u nsaħħu sem ta' ċittadini fl-elezzjonijiet u rridu wkoll naqsu l-ispejjeż tal-konsultazzjonijiet eh, elettorali. Aħna rridu nsaħħu wkoll il-kapaċitajiet tal-partiti politiċi u noħolqu statut għal pożizzjonijiet u anke għall-oppożizzjoni, mexxejja l-oppożizzjoni u dan ħajkun suġġett ta' referendum. La darba jkun hemm adozzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Mali. Huwa pjaċira li nkun hawnhekk biex nkun nista' nsellem l-MPs tal-Mali għandi relazzjonijiet eċċellenti magħhom kemm jekk huma parti mill-gvern jew anke mill-oppożizzjoni u nixtieq nesprimi eh, l-ħajr tiegħi lejhom u bilt li niġi hawnhekk u nirringrazzjahom tal-li ġew miegħi fi Strasburgu. Monsieur le Président, honorable député. President, membri onorevoli, L-evoluzzjoni istituzzjonali u politika fil-Mali ħatkun xi ħaġa ewlenija għalina u ċ-ċentralizzazzjoni ħatkun xi ħaġa essenzjali f'din l-istrateġija. Issa nafu li kien hemm ħafna imperi fl-Afrika u din ilha għaddejja mill-seklu mill-10 seklu, iżda dawn l-imperi kollha kienu deċentralizzati u għalhekk hija tradizzjoni li aħna rridu nżommu. U għalhekk l-istrateġija ta' deċentralizzazzjoni fil-Mali Ija memżem b'dawn l-idejat. Rrid ikollna sfond politiku li jkun armonizzat f'Mali u li jifhem dwar u nifmu li deċentralizzazzjoni jista' jseħħ biss bil-dekonċentrazzjoni tal-setat u dan irid iseħħ fażijiet differenti. Dan nistgħu nixbuh biss permezz tal-implementazzjoni tar-riformi sabiex intejbu il-tmexxija soċjoekonomika, speċjalment fuq livell lokali. Aħna neħtiġu wkoll nagħmlu segwitu u monitoraċ ta' dak li tiseħ fil-Mali u l-Unjoni Ewropea għandha rwol xtaqdi hawnhekk finanzjarjament u teknikament. Aħna nabżon lajnuna tal-rigward riforma amministrattiva u l-iżvilupp istituzzjonali u l-programm marbut miegħu dawn huma programmi li gawdow mill-appoġġ Ewropew. Dan ifisser li għandna organizzazzjoni aħjar tal-Istat u rajna modernizzar tal-amministrazzjoni u nixtiequ insaħħu l-kapaċitajiet ta' dawn iż-żewġ oqsma. Għandna 703 distretti rurali urbani differenti f'Mali u ma ministrati mill-Kunsilli Lokali Komunitarju u anki minn Assembleji Reġjonali. Għandna kunsilloli għal komunitajiet territorjali u dan ifisser li għanna rappreżentanza li hija deċentralizzata għad żoni rurali aħna nixtiequ wkoll s senat fil-ġejjieni sabiex bekk nkunu nistgħu nsaħħu id-deċentralizzazzjoni tagħna u l-ambizzjonijiet memza magħha sabiex nappoġġaw iżvilupp lokali. Aħna għanna Aġenzija Nazzjonali l investiment tal-Komunitajiet Rurali u dan fisser li konna kapaċi noħolqu gruppi ta' kunsilli lokali u niprovdu servizzi soċjali għal ċittadini komuni fi żoni rurali. Membri onorevoli, qabel dan din l-assemblea jiena xtaqt nitkellem ftit dwar il-kwistjoni ta' migrazzjoni. Din il-kwistjoni hija importanti ħafna għalina l-koll. Għaliex għal kull wieħed u waħda minna, għal kull wieħed mill-pajjiżi tagħna, l-immigrazzjoni għandha hija kwistjoni b'saffi differenti. Iżda taqa' taħt il-kunċett ta' kwistjonijiet demografiċi, soċjoekonomiċi, umanitarji. U għalina hawnhekk nixtiequ nsibu soluzzjonijiet komuni. Aħna nixtiequ li l-immigrazzjoni tkun kontribut għal tkabbir komuni u benessri komuni fuq iż-żewġ kontinenti tagħna. Iżda qudiemna għandna sfidi qed naraw brain drain li hija spiża qarsa ħafna li l-kontinent Afrikan rrid jaffaċċa li għandna numru limitat ta' nies bħilit faqsma bħal per eżempju l-edukazzjoni u partikolarment f'dak li għandu xaqsa ma' s-saxħa. Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni 40% tal-pajjiżi Afrikani raw 35% tal-gradwati tagħhom imorru barra minn xtutom. Ejja nkunu onesti hawnhekk, l-immigrazzjoni Afrikana hija l-ewwel qabel kollox għandha taqsam dwar immigrazzjoni internament fuq il-kontinent Afrikan. Biljun minn biljun Afrikan kważi żewġ miljuni biss jgħixu fl-Ewropa. Għal dawn in-nies il-ħajja diffiċli ħafna jħallu l-familja tagħhom jaqsmu deżerti, oċeani, ibħra u Jaddu minn dawn it-territorju kollha sabiex jilħqu il-ġenna, l-Ewropa. Huma vitmi tal-traffikanti bla skrupli. Ħafna minnhom imutu għaliex imutu bil-ġuħ jew ikunu mġewħa. U m'hemm l-ebda statistika li tista' tirrifletti tassew ir-realtà ta' dawn in-nies. Pour prendre l'exemple de mon pays, l-Mali. Jek natu ħarsa lejn il-Mali, pajizi, dan huwa pajiz ta' emigrazzjoni u emigrazzjoni minn 4 miljun persuna ta' ċittadini tal-Mali barra mill-Mali 3 miljoni minnum jiexu fil-kontinent Afrikan u 200 elf ta' ċittadini tal-Mali jinsabu fl-Europa jew f'imkejjen oħra fid-dinja. Ekonomikament, it-trasferiment ta' dħul mid-diaspora tal-Mali hija stmata li hija 456 miljun euro kull sena u dan huwa ifisser 11% tal-GDP skont il-Bank ta' Zvilupp Afrikan li ġi stabilit fl-2005. Skont dawn l-jun dan trasferiment ta' tħul fisser 85% tal-lajnuna l-iżvilupp għal Mali. President, membri onorevoli, dinja opportunità għalija li nati merħba għad dialogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mali u l-kwalità ta' dialogu f'dak l għandu xaqsam il-kwistjonijiet marbuta mal-immigrazzjoni. U aħna konna kapaċi li nħarġu il-ċittadini, programmi vakazzjonali, għanna aktar imprenditorija u għanna u koll programmi apposta għall-immigranti li jerġaw lura għal-pajis biex nkun nistaw npoġġu fuq il-forza ta' xogħol u dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mali fisser li sanna proċess pilota li f'Bamako aħna ħloqna l-ċentru ta' ta' manager li qed jipprova tejjeb l-arfin li għandna f'dak li għandu x'jaqsam mal-fenomenu tal-immigrazzjoni. Mbatt, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' tarif jew inkella tarif ta' rotot ta migratori potenzjali. Għanna aktar tarif dwar kwistjonijiet legali marbuta mal-immigrazzjoni u aktar tarif dwar il kuxenza fost il-pubbliku ġenerali u l-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali. Barra minnek irridu naħsbu wkoll dwar il-kapital uman u l-kapital finanzjarju li għad għedin nitilfu meta ċittadini jitilqu minn pajjiżna. President, membri onorevoli, Is-sigurtà hija kwistjoni ewlenija fil-politiki tagħna mal-Unjoni Ewropea u għalhekk naħseb li din hija opportunità importanti sabiex naħsbu dwar l-strisċa ta' Siolo Sahin li hija teddida mhux biss għalina iżda wkollha l-Ewropa. Tkopri arja ta' 8 km kwadrati li jfisser kwart tal-kontinent Afrikan minn Mauretania sa' Sudan u tgħaddi ukoll mill-Mali, Burkina Faso, Niger, l-Alġerija u l-Libja u ċad. Din il-medda ta' art għandha popolazzjoni baxxa ħafna. Hemm żoni montanjużi kbar, farja enormi u hemm ukoll duni ta' ramel li kopru miet ta' kilometri kwadrati wa ambjent ostili ħafna u ibes ħafna biex wieħed jgħix fih. temperatura hija ta' madwar grad f'Diċembru u minfrar fix-xemx kważi 50 grad Celsiu u għalhekk huwa ambjent ostili ħafna, inospitabbli biex ngħidu hekk. Iżda xorta waħda għandna l-bidja għaddej hemmhekk u għal din is-sena għandna madwar 50% tal- bdiwa tagħna li jrabu l-annimali li qegħdin jgħixu f'din l-art. Dawn għandhom dbatija kbira qegħdin jgħixu f'żona instabbli f'sitwazzjoni instabbli u sfortunatament ħafna drabi jistgħu jkunu involuti ma' gangs kriminali f'dawn iż-żoni. Il-Mali tinsab fil- fil-beach ta' din il-medda ta' art u tkopri 70% tal-arja totali ta' pajizna u għalek sirna punt ta' transitu Għalhekk pajjiżna huwa ostaċ u vittma fl-istess ħin għal teddidit transkonfinali li ħafna drabi ġejjin minn din il-medda ta' art. Iżda bażikament iċ-ċittadini kull ma jagħmlu jgħaddu minn Mali u din hija teddida għalina għandna kontrabbandu ta' sigaretti pereżempju, traffikar tal-bnedmin, id-drogi li ġejjin mill-Afrika tisfel u anki gruppi oħrajn tal-Magreb li għaddu mit-territorju tagħna. Għanna problemi ta' ħtif, per eżempju, qtil. Iżda l-kwistjoni u l-anija li rridu nħabtu wisna maħħa hija il-mobilta li qegħdin naraw f'żona li hija transkonfinali ta' ċaqliq minn pajjiż għal ieħor. Iżda l-ebda minn dawn it-teddidiet li semmejt huma ta' bilħaq għandhom l-oriġni tagħhom f'Mali dawn ġejjin minn post ieħor, aħna pajjiż sekolari, għandna maġġoranza ta' musulmin, musulmani iżda aħna sekolari. L-Islam tagħna ġie pratikat f'pajjiżna mill-seklu 9, iżda dejjem kienet pratika paċifika tal-Islam u hija ta' valur importanti għaċ-ċittadini tagħna. Madana kollu, aħna ma nistawx nifmu l-ideoloġija tal-Islam l-Islam fundamentali li għedin tiġi pratikat f'din il-medda li semmejt. Aħna ma nifmux din l-ideologija fundamentalista li qed tiġi pratikata f'din il-medda tal-art li semmejt għaliex l-impatt reliġjuż tiegħu forsi ma narawx. Illum iżda rridu naraw se jiġri fil ġejjini kif ħadd evolvi President, membri onorevoli, din il-medda ta' art fil-Mali għal bosta snin issa kienet soġġett ta' sforzi minn ħatana biex nipruvaw namlu tajjeb għal din nuqqas ta' sigurtà tajja. problema transkonfenali u qed nsolvu għab mod transkonfenali għax kull ma jmur qed tkun punta tħassib palina. Dan il-fenomenu huwa tant qed jolqotna li qed ikompli jiġġustifika l-elaborazzjoni u l-adozzjoni ta' politika speċjali fil-Mali biex niġildu kontra nuqqas ta' sigurta u terrorizmu f'din il-medda ta' art. U din il-politika lini għanda l-idejat li nejnu l-popolazzjoni u ninvestu aktar fil-politika ta' sigurta u nappoġġaw il-komunitajiet vulnerabli billi niprofduhom bl-affarijiet bażiċi li huma ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum u nipprovduhom b'sigurtà bażika. Adottajna miżuri ġodda l-implementazzjoni ta' din il-politika ta' sigurtà ġdida u saħħaħna mill-ġdid il-politika tagħna għal ta' tal-armi u fil-battalja tagħna kontra l-proliferazzjoni tal-armi. Rridu naħsbu wkoll dwar il-kooperazzjoni reġjonali sabiex inkunu nistgħu nkunu effettivi lokalment. Dawn l-affarijiet huma essenzjali għal kwistjonijiet ta' sigurtà. U issa għandna entità apposta sabiex tiġilet kontra t-terrorizmu. U din l-inizjattiva ġiet appoġġata mill-Unjoni Ewropea u nirringrazzjawkom għall appoġġ tagħkom fuq dan ir-rigward. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll pajjiżi oħrajn li għanuna aħna ħloqna affiċċju internazzjonali għal ġlida kontra traffikar ta' droga u saħħaħna l-armi legali tagħna biex ikun nistgħu nwieġbu għal din il-problema. Skont l-istrateġija mnieda għal ġlida kontra terrorizmu u l-problemi ta' sigurtà, issa għandna aġenzija li twaqfet sabiex innaqsu n-nuqqas ta' sigurtà speċjalment fin-żona ta' tramuntana ta' pajjiżna. U din l-istrateġija ilha għaddejja għataddim mill-2010 sal-2012 tkun tapplika l-dawn sentejn u l-idea ta' din l-istrateġija hija li naqsu b'mod importanti jew inkella neħwa l-kollox il-kawżi ta' nuqqas ta' sigurtà fit-tramuntana ta' pajjiżna. Aħna ħan implementaw azzjoni rigoruża f'dak li għandu xieqsa ma' sigurtà iżda wkoll l-idea li nsaħħu l-komunitajiet u l-iżvilupp tal-komunitajiet. Aħna rridu naraw ġestjoni responsabbli u razzjonali mill-amministrazzjoni tal-Istat. U barra minn hekk nixtiequ niprovdu preżenza armata f'dawn iż-żoni tal-mira biex nżidu s-sigurtà soċjali u biex nevetaw li kunem gangs kriminali u gruppi terroristiċi li kun jistaw jaġiċu f'dawn iż-żoni. Il-gvern u l-komunitajiet lokali tal-Mali ħajkunu responsabli u koll għal personal il-ħidma l-lat amministrativ u l-azzjonijiet komunitarji u soċjali. Kenna għanna struttura u koll li hoc leġitimnieda li ser tkun kapaċi tassorbi r rizorsi mill-budget settorjali u tkun tista' tħares il-koordinazzjoni bejn l-imsieħba differenti kif ukoll il-partijiet tal-amministrazzjoni. Sinjuri, il-ġestjoni ta' din il-medda ta' art l-ewwel qabel kollox hija li noħorġu analiżi bir-reqqa ta' din iż-żona. Iżda rrid ukoll l-ewwel qabel kollox viżjoni konġunta fuq din il-kwistjoni u fl-2006 jiena stess ħreġ bl-idea li ikonna konferenza biex nistabilixxu il-paċi f'din il-żona. U llum aħna rridu nerfaw fuq spallejna l-responsabilità konġunta f'dan ir-rigward. L-ebda pajjiż f'dan ir-reġun tista' jfarfar minn fuq spalleh din ir-responsabilità u laqqas jista' jkollna pajjiż wieħed li jipprova jsolvi din il-kwistjoni waħdu. Rridu nsolvu din il-kwistjoni flimkien. Irrid ikollna kooperazzjoni sottoreġjonali li tħares dawn l-isfidi transkonfinali. Irridu nisqu wkoll dwar l-importanza li din il-ġlida kontra terrorizmu miex kas limitat rajna li di infirxet f'imkejjen oħra, fetwa komunitajiet lokali u popolazzjonijiet lokali. Iżda naħseb li s-sisin ta' din il-ġlida hija l-iżvilupp lokali. Aħna rridu niprovdu alternattivi għad ċittadini fit-tramuntana u speċjalment l-żgħażagħ. Rridu nħarġu l-żgħażagħ li ser jgħinu mbagħad l-armi loġistiċi tagħna u jkollna aktar tarif fuq dan ir-rigward. Iżda rridu niġġieldu kontra networks kriminali qed jeparaw f'dawn iż-żoni u fil-pajjiżi ġirin f'din iż-żona. President, membri onorevoli, jiena sħaqt dwar il-ħtieġa li noffri ġejjieni aħjar lill-ċittadini li qed jgħixu fiż-żoni ta' deżert, speċjalment fit-tramuntana tal-Mali. U dawn l-ambizzjonijiet għal progress soċjali u għal benessri soċjali huma ma' ambizjonijiet li aħna l-koll nħadmu, nħadnu. U għalek l-izviluppi għax ħaġa importanti għalina u għandha tkun priorità fl-agenda tagħna. Aħna rridu nkunu kapaċi niksbu l-MDGs l-għanijiet ta' żvilupp għal-millenju u sabiex namlu dan aħna ħadna inizjattivi biex nħaffu l-programmi tagħna. Per eżempju, għanna inizjattiva li volvi 160 komunità lokali u Din hija inizjattiva l-MDGs u hija hemm ukoll inizjattiva ta' saħħa marbuta mal-MDGs li ġiet adottata. Iżda nixtieq ngħid li ma nistgħux niksbu l-mirijiet kollha tagħna iżda rridu nagħmlu progress fil-Mali. Għamilna progress f'dak l-għandu x'jaqsam l-edukazzjoni, fir-rigward il-ġdida kontra l-firxa tal-HIV u l-AIDS u anke fir-rigward l-aċċess għall-malista jintuża xorb. U anke fir rigward is-summit tal-ġnus maquda f'New York, aħna hemmhekk naraw aktar konsultazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Afrika u ħanaraw aktar u aktar konċentrazzjoni ta' l-isforzi li ħeffukaw għal dawk il-pajjiżi li tiqgħu lura. U għalhekk huwa importanti ħafna li l-presidenti tal-gruppi politiċi tal-Unjoni Ewropea u l-pakket tar-rebbija hija xaġa importanti għalina wkoll ovvjament membri onorevoli, President, President tal-Kommissjoni, rappresentant oli tal-Politika ta' Sigurtà u Politika Barranija, membri tal-Parlament ta' Mali, membri tal-Parlament Ewropew. Il-Mali Mali ħaj ċelebra l ħamsin anniversarju tal-indipendenza tiegħu ġemata oħra u nixtieq ngħid li ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja kien l-ewwel pajjiż li għaraf l-indipendenza tal-Mali jumej wara d-dikjerazzjoni tal-indipendenza fl-24 ta' Settembru tal-1960. Aħna grati ħafna għall-Unjoni Ewropea għal ruol importanti ħafna li qdiet f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp ta' pajjiżi. U huwa nur kbira lina li nkunu hawn fostkom f'seduta plenarja tal-Parlament Ewropew. Nittamaw li kolkom fiduċa fil-rida tajba tagħna u fil-kapaċitajiet tagħna sabiex imorru aktar li lin fiduċa reċiproka u speċjalment fis sobija fi ħbiberija. Membri onorevoli, grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazie ħafna, Sur President. Merħba fi dialogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mali. Merħba f'dan id-dialogu politiku. Inti kont qed titkellem dwar riformi f'pajjiżek. Dawn huma meħtieġa kull imkien anke fl-Unjoni Ewropea. Inti għad nibnu kompromessi politiċi għal ġejjieni tal-Afrika. Naqblu aħna li xeħt namlu l-istess ħaġa fl-Unjoni Ewropea. Aħna konnet namlu xi ħaġa simili għall-aħħar 60 sena. Nilqaw fostna pala rappresentant eh, tal-Afrika Demokratika. Grazzi tal-li indirizzajt hawnhekk is-sessjoni plenarja tagħna. Grazzi. Thank you.